justice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 Good afternoon, colleagues. Il-war nofsinhar it-tajjeb kollegi, nerġgħu nibdew is-seduta tagħna. Il-minuti tal-bieraħ u t-test adottat huma disponibbli. Kummenti dwar is-seduta tal-bieraħ u t-test adottat? No. Le. Mela. Minuti huma approvati. The President has Il-President irċieva wkoll mill-Grupp SD numru ta' deċiżjonijiet biex nimmodifikaw il-ħatra tad delegazzjonijiet dawn id-deċiżjonijiet ikunu inklużi fil-minuti tas-seduta tal-lum u jieħdu effett fid-data ta' din it-tħabbira.